the President of the State of Israel. Il-President tal-Istat ta' l-Izrael. liebe Kolleginnen und Eżis kollegi, signori, jena verament huwa pjaċir għalija li illum qiegħed nil-amana il-President tal izrael is-Sur Shimon Peres, u hawnhekk fil-Parlament Ewropew fi Strasberg. Verament huwa unura lina, Aziz President, li qatt tiġi tkellimna hawnhekk illum u taqsam magħna l-esperjenzi tiegħek kif ukoll it-tamit li għandek għall-futur. Bejn l-Ewropa u ċittadini ta' l-Iżrael, na illum nafu li hemm rabta qawwija ħafna. U nixtiequ permezz ta' żjara tiegħek nkomplu nibnu fuqha ikonna rabtiet kulturali, ekonomiċi kol ukoll rabtiet personali li ikomplu isaħuna anki wara storja li tweġġana ħafna ma din l-istorja wkoll taqadna l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael it-tnej reġgħu għamu fuq saqajhom wara il-terrur li ġabet maħattini gwerra dinija l-esperjenza u kol wara li mwiet ta' tant persuni wara l-Holocaust, wara l holocausto Kriegers ni wieder. Kaust. U wara it-tifrik tal-gwerra, il-poplu ta' l-Europa kien wiet li qatt u qatt ma jerġa' jirrikorru jirrikorri għal gwerra u jiena bħala persuna mill-Ġermanja, membru ta' din il-Kamra, verament inħossni gburi li jiena membru ta' dil ta' din l-entità, ta' din l-istituzzjoni multinazzjonali li qatt ma nerġaw lura għal gwerra il-ġlieda kontra l-intolleranza, l-antisemitizmu, l-esklużjoni. Dan huwa il-bażi tal-Unjoni Ewropea. Dan il-Parlament fej aħna għanna s sede tagħna. Eċċellenza, Sinjuri, id-dritt ta' Izrael għal l-autodeterminazzjoni għal biex jeżisti għal sigurtà ta' ċittadini tiegħu hija ħaġa ħaġa li ma tistax tiġi negozjata. U aħna pal Ewropej u jiena wkoll iktar u iktar pala Ġermaniż. Ovvjament inżomma dal-prinċipju. Jiena ovvjament kiku kont nixtieq nara li mill-aħħar darba l-intqajna kiku sar progress fil-inkwantu għal-paċi fil-vant nofsani. Imma l-inizjattiv, mem lebda inizjattiva serja fuq dan is-suġġett. Anki il-Palestinjani bħal nis tal-Izrael għandhom l-istess dritt li jgħixu fil dinjità fil-paċi, għandhom id-dritt għall-autodeterminazzjoni u kol. Imma kemm il-nis tal-Izrael, kemm il-Palestinjani mumiex qed qegħdin f'din is-sitwazzjoni li jgħixu fil-paċi. Aħna nixtiequ naraw dawn iż-żewġ popli li jgħixu f'pajjiżi fejjem il-prosperità, il-fruntieri sikuri. Fil-1993 inti sinjur fil-ktib tiegħek kont ktibt fuq il-viżjoni li għandek inti għal futur għal ġejni tar-reġjun il-Vant Nofsani li jifjorixxi li joħloq rabtiet rikonċiljazzjoni bejn il-popli permezz ta' l-ekonomija, kooperazzjoni ekonomika. Kien hemm għalek li inti kont verament naif eh, dak iż-żmien, imma aħna hawnhekk ngħidulek li inti kont kuraġġuż. Għax inti għandek l-istess kuraġġ li kellhom missirijietna dak li waqfu l-Unjoni Ewropea. Aħna flimkien miegħek inkomplu nittamaw li l-vant nofsani ikun jiġi jisir reġjun ta' paċi, ta' prosperità l-futur. Għalek, eccellenza, President, nerġaw nil-awkmana u nistennaw bil-ħerqa dak li jinti se tgħidilna illum. The President of the President tal-Unjoni Ewropea, Martin Schulz, ħabib tiegħi, membri distinti tal-Parlament Ewropew, ftin id-dar tant importanti tal-libertà, tal-paċi li bidlet l-istorja tal-Ewropa u li taffettwa il-ġejjini tad-dinja kollha nixtieq nirringrazzjakom għal privileġġ li intom qed ittuni biex nindirizzakom. Għalija hija okkażjoni verament li tfisser ħafna għal kemm għalija kif ukoll għan-nies tal-Iżrael. Grazzi ħafna. Jina hija tawn magħkom qudiemkom. U qalbi tfur b'memorji sbieħ u bruħi li hija mimlija bit-tama. Inġor diqa tqila minħabba il-passat, imma għalġejjini jiena għandi ħafna fiduċja. Għaj emigrajtet? Jiena emigrajt lejn l-Izrael fil-1934 kelli biss 11 sena fil-1942 il-maġġoranza tal-abitanti fejn kont noqot ġew maħru ħajjin. Kieku il-familja tiegħi damu tmis snin qabel emigraw lejn l-Iżrael, aħna konna niġu esterminati sena qabel twaqaf l-istat tal iżrael ġifiri fl-1947, jiena sibt ix-xogħol fil-sede tal-Ħaganaħa. Minn dak iż-żmien l izrael sofra seba' attikki fl-eżistenza tiegħu ta' 65 sena. Kienu ġrobina u kemm inkwantu tan-nies kif ukoll fl-armi. Għalhekk kellna għażla waħda biss qudiemna. Ridna jew nerpu jew kellha mutu. Jiena ukoll ħadd sem fil- konfrontazzjoni ma' għadu ieħor id-deżert u hemmhekk ukoll irbaħna għax aħna d-deżert tajnih il-ħajja. Għandi ħafna memorji. Imma għandi ukoll ħafna ħolm jina ma ġejċ għawnek biex noqot niftakar bis fil-passat imma ġejt biex inkompli noħlom in-nies jixjieħu imma il-ħolm ma jmut qatt. Aħna nimbidlu wkoll. L-Ewropa tinbidel. U ġejt biex ngħid li aħna vera nammiraw l-Ewropa mibdula. L-Ewropa għamet fuq saqajja. Wara waħda minn l-ekreħ gwerer fl-istorja tad-dinja hija ħalliet il-passat u waqfet Ewropa ġdida intom biddiltu l-Europa maqsuma li kienet ila maqsuma ma għal-sena u wasaltu għall-Europa maquda, dik moderna tal-lum. Intom il-kampijiet militari bdiltu għom għamiltu għom kampusis xjentifiċi. L-Europa li kienet tara f'sowa r-rassizmu issa tikkonsidera rassizmu bħala rejat. Jiena naf li intom qed tiffaċċjaw kriżi ekonomika, imma l-inqas is-sema tagħkom fis-sema tagħkom m'hemmx il-dellijiet u il tal-gwerer. Il-Europa għanda il-Premju Nobel u l-Europa uda rebħed dan il-premju u l-Europa sa kienet taraf l-izbalji tagħha għal dinja aħjar. Għalina l-Europa tax-xoa hija issa l-Europa tar-Renessans tagħna, tal-għajnuna. Ħbib, l-ideja li nerġaw nibnu nerġaw natu l-ħajja li l iżrael imbdiet fuq l-art Ewropea u dan l-aħħar elf sena kien hemm ħafna iktar nis tal-Izrael li kienu jiexu fl-Europa meta mqabla ma' kontinenti oħra. Imma f'dawn l-aħħar mit sena ħafna iktar nis Izraeli ġew maqtula meta nqablu ma' 2000 sena. Aħna rajna l-ar traċedja fl-istorja tagħna. Hawnhekk konna ħlomna ukoll fejn nistgħu nagħtu l-ħajja l-ġdida. 6 miljun terz tal-nistana ġew maqtula minħabba il-nuqqas ta' ikel, il-gas, il-pistoli u anki il-nar. Dak li jibqa minnom huwa biss l-irmiet. Ma ridux ninsow li intom in-nies twajba dejjem ġibtu id-dawl fej kien hemm fej ma kienx hemm dawl, fej kien hemm id-dlam ġifiri l-eroizmu. L-Izrael reġa inna tal-ħajja minn dan l-irmiet wara l-ispiċċat it-tieni gwerra dinjija. Kieku dak iż-żmien kien hemm xi ħadd li jgħid li kien jgħid li fi żmien tliet snin kien jinħoloq l-istat tal-Iżrael, naħseb dak iż-żmien konna ngħidu dik il-persuna kienet miġnuna. Imma il-ħolm l-inqas din il-ħolma saret realtà. Ma rrit ngħidilkom li kieku kien u għam xaħat dikinar u kien jgħid li sitt snin, sitt snin osra l-istess kien se jkun hemm Ewropa maquda ġdida mingħajr fruntieri, mingħajr xkiel u ostakoli. Dak dik il-persuna wkoll kienu jgħidu li kienet qed tħarref. Sitt pajjiżi firmaw it-trattat ta' Pariġi u saru issa komunità ta' 27 stat mill-Ewropa kollha. Il-relazzjonijiet u rabtiet tagħna illum huma mibni, mibnija fuq id-dialogu bejn żewġ mirakli. Il-miraklu ta' komutana. L-Izrael għanda ftajim ta' assoċjazzjoni mal-Ewropa u għanda rabtiet mill-qrib mal-Unjoni Ewropea f'ħafna fil-maġġoranza tal-oqsma. Jiena ġejta biex nirringrazzjakom għal ħbiberija li toruna, ħbiberija bbażata fuq valuri komuni, anki il-ġeografija f'xaħna viċini ta' xulxin imma kol storja twila. Politikament, l-Izraeli hija demokrazija tal-punent, imma għandha wkoll l-esperjenza tal-Mediterran. Bażi reliġjuża l-Izrael hija il-ofol minn fejn twildu t-tlet reliġjoni monoteistiċi xjentifikament l-Izrael edha u l-qoddim ħafna anki meta mqabla man normi Ewropej. L-Izrael huwa pajjiż żgħir. Wieħed promil ta' żona eh, kollha tal-vant nofsani. Il-raba, l-art tagħha hija ejra, mhux fertili, xi ħaġa tipika li nsibu f'dan ir-reġjun L-ilma huwa skars għanna żewġ lagi, u għet minnum huwa mejjet u l-oħr liħor qiegħed imut. Għandna xmara waħda biss il-Ġordan, xmara tal-Ġordan li għandha ħafna storja ma tantx għandha il-mamma. L-artana nsibu ħafna arkeoloġija ma maltanċ għanda risorsi naturali. L-unika risors naturali huwa il-potenzjal tan-nies. Izrael huwa xempju fejn in-nies stanaw l-art ħafna iktar minn l-art setettat l-nies dan huwa eżempju kemm huma devoti in-nies u anki in-nies verament ridu li d-desert jerġa' jagħti ħajja Aħna għaddejna minn seba gwerer u rbaħnihom kollha. Ma meta l-paċi saret possibbli, aħna erġajna roddejna lura l-art u anke dak li rbaħna fil-gwerer Ma lil dawk il-pajizi li aħna minna l-paċi maħom ġifri leġi tul ġordan aħna bdejna il-proċess ta' paċi mal-Palestinjani. U dan wassalna għat-twaqqif tal autorita palestinjana. Umbad dan jien dan jinsow in-nies aħna evakwajna il-medda ta' Gaza. Aħna neħħejna 22 kolonja u ġibna in-nies jirġu jerġu lura fartom. Kienet l-okkażjoni għal palestinjani li jibnu medda ta' indipendenza, ta' paċi. Imma sfortunatament dawn bidluwa f'bażi ta' terroristi. Ma nafux għalfej sar dan. Ma nafux kienet ir-raġuni imma aħna nafu li dan huwa fatt u ovvjament dan tefa lura il-proċess ta' paċi. Izrael hija bħal gżira eh, foċejan fejem ħafna mal-temp, rridu niddefendu l-gżira tagħna u aħna għandna huwa fl-interess tagħna li nerġgħu naraw li l-baħar jikkalma. Hemm nies li jgħid biex dan jiġri rridu naraw li se sejħu ġenerazzjonijiet imma l-Ewropa u rrid li affarijiet kbar jistgħu jsiru fi żmien ta' sitt snin biss. Aħna qegħdin ngħixu fi żmien fejn dak kollu li jiġri, jiġri bċertu veloċità, veloċità ta' aeroplan u mhux ta' xi kaless. Għal din ir-raġuni jiena nemmen li l-paċi nistgħu aħna nilħquha fi żmien qasir. Il-proċess ta' paċi mal-Palestinjani diġà aħna bilna fuq il-bidu u anki bilna fuq soluzzjoni. Ġifiri, qed nitkellmu fuq żewġ stati għal żewġ nazzjonijiet, stat Arbi għal Palestina u stat ta' għal Izrael li jgħix fil-paċi u fil-kooperazzjoni ekonomika. Ovvjament, tilwim li kun għadbaqa jistaw jiġu u għandhom jiġu negozjati u insibulhom il-kaptu. Il-paċi għal Izrael mhix xi għażla strateġika qed nitkellmu fuq ajta morali li toħroġ minn verament mill-bidu tal-patrimonju tagħna. Minn l-Exodus aħna dejjem konna kontra l-iskjavitu li kunem min jikmanda għax il-persuni jitwildu indaqs. Għalek l-istorja tagħna naraw li aħna majta biex inkomplu bil-paċa. Flimkien mal-ħabib tiegħi jitzak rabin li ġi maqtul aħna bdejna il-bidu l-ewwel ġebel lejn paċi mal-Palestinjani. U issa wasal iż-żmien li nkomplu li nerġaw nagħtu ħajja ġdida dan il-proċess iridu għalhekk naħdmu mal-awtorità tal-Palestina. Irridu nejnu l-ekonomija tal-Palestina u flimkien irridu naslu għal paċi dejjema forza ta' sigurtà tal-Palestina twaqfet intom u l-Amerikani ħarriġtu dawn in-nies u għalhekk issa qegħdin naħdmu flimkien sabiex nevitaw naraw li ma jkunx hemm atti ta' terrur u anki kriminalità, sinjuri. Aħna nibqaw natu idejna għal paċi lejn nistendu idejna l-pajzi kollha tal-vant nofsani. F'qasir żmien se jkun hemm gvern ġdid fl-Iżrael. U hawnhekk se jkunna l-okkażjoni ċans biex nerġgħu inkomplu bin-negozjati tal-paċi. Biex naslu għas-soluzzjoni ta' żewġ stati. Għax mem lebda soluzzjoni oħra l-Palestinjani u l għalina di mux biss xaħġa li aħna nipreferu, imma ija dak li għettejdinna li għanna namlu permezz tar realtà Il-Ġordan, l-Izrael u Palestina edin kolla f-situazzjoni l-istess, simili. Il-terrur huwa ta' riskju għal-jom kolla. U ovvjament meta ma' u daflim flimkien nistaw nejdu u kol kollettivament għalek ma tinti għandek problemi l-istess se trid sigurta flimkien jiena għandi ħafna prezzament għal re tal-ġordan għax bħal missieru huwa wera li huwa verament impenjat favur, re impenjat favur il-paċi jiena l-president tal-autorità palestinjana Mahmoud Abbas ili ħafna snin nafu huwa dejjem ikkundanna it-terrur, huwa verament imsieħeb fil-proċess tal-paċi. L-Ewropa kienet u tkompli tkun msieħeb ewlieni għal paċi u anki kontra it-terrur. Ġimma diħla, aħna se nilqaw fl-Izrael il-President Obama mistieden li verament li aħna napprezzaw. Għax huwa verament jemmen fis-sigurtà tagħna u verament huwa veru strett fil- lejn il-paċi għalhekk aħna qegħdin naħdmu ma' l-Istati Uniti u anki l-Ewropa biex li konna l-paċi u nwaqfu t-terrur għax l-ikbar Nafu li l-ikbar periklu għal paċi l huwa il reġim tal-Iran. Nafu li għanna dittatorjat f'dan il-pajis li jaħbiruhu wara r-reliġjon. Għandu nistaw nejdu aptit imperjali. ħadd ma jista' jeddet l-Iran imma l-Iran jeddet il-kulħadd. L-Iran huwa ta' periklu għall-indipendenza tal-pajjiżi Arab u u kol għall-eżistenza ta' Izrael. Uwa nafu li għandu kutrabandu tal-armi lejn ħafna pajizi biex jimmina l istabilita tagħhom u ma jinnegaw li ġara l-Holocaust u jitolbu li kunem ieħor Holocaust umma li għan taħħom huwa li kollom l-armi nukleari ma jieċħdu dan bomba nukleari fid-dejn reġim irresponsabbli huwa periklu imminenti għad-dinja kollha. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ġew għall-istess konklużjonijiet flimkien lejn il-ħolqien ta' politika biex dan ma jseħħx. U għalhekk intom kelkom raġun meta imponejtu l-sanzjonijiet ekonomiċi intom għamiltu biċċar li jekk l-Iranjani ma jirrispondux ikun hemm forsi possibilitajiet ta' żliet oħra. Flimkien mal-bomba nukleari l-Iran qed ukoll jibni dawn il-missili long range li għandhom ukoll il-nukleari eh, fejn bihom jistgħu jirħu kull imkien, kull rokna fl-Europa, anki l-Europa. Fid-dinja anki l-Europa, jina nemmen li il-kontroll tal-produzzjoni tal-uranium li jkun highly enriched nistaw u kol nikkontrollaw il-provvista, il nikkontrollaw u kol produzzjoni tal-missili li kolom dawn il-nuclear warheads. Khamenei kien iddikjara li Ir-reliġjon ma tippermettix il-produzzjoni u l-użi tal-armi nukleari. Allura għaliex jibni il-missili li jista' jkollhom dawn in-nuclear warheads. Meta kien hemm il-konferenza ta' Helsinki fl-1975 l-Stati Uniti tal-Amerika dejjem kienet titkellem pala priorita il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Unjoni Sovjetika ta' dak iż-żmien kienet xi ħaġa li sorprenditna ma kienet effettiva ġifiri. Meta jkollok vuċi morali importanti daqs id-demax diplomatika. Illum l-istess għanna namlu vizavi l-Iran. Vuċi ċara li għanna nollu kontra il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem li qed il ir-reġim Iranjan. Vuċi ċara għandha da tkun lajta tagħna kontra reġim li jalla in-nies mingħajr blaqqas biss joħdom il-qorti li jitfaw il-ġurnalisti fil-ħabsijiet mingħajr ma jkollhom eh, eh, il-possibilità li jkollu il-qorti li u kol jispara fuq in-nies li ċivili, n nies fit-triq li kunu għedin jiddemostraw mem lebda rispett għall ħajja tagħhom hemm bżonn natu lajta tagħna wkoll kontra reġim li jagħmel diskriminazzjoni kontra n-nisa. U minn flok li il-profitti li jiġu mill-żejt fuq n-nis tagħhom jużawhom fuq it-terrur fuq l-armi li jkunu ta' periklu għan kollha fid-dinja. L-uranium li huwa enriched se jkompli jitfa eh, ifaqqar in-nies it-tfal li m'għandhom xieklu. Vuċi morali għandha tinkoraġġixxi lin-nies tal-Iran fil-ġlida tagħhom għal ħelsien. Ukoll fil-ġlida tagħhom kontra minu kifer. Dal-waqt ikun hemm l-elezzjonijiet fl-Iran. La jatollah mux mannix nħalluhom li jiftalsifikaw risultati jirfrustraw id-dritt li għandhom in-nies sabiex jiġu u jgħidu kif jażbuha b'mod ħieles. Għalhekk, vuċi ta'kom, sinjuri, tista' turi lin-nies tal-Iran li id-dinja ma sitomx. Il-mexxejja preżenti tal-Iran qegħdin imorru kontra il-Karta tal-Ġnus Maquda li tikkundanna il-ksur ta' dritt tal-bniedem u l-aggressjoni kontra stati oħra. Imma jina taw iċ-ċans fil-ġus ma'uda li anki jabbużaw mis-sede tagħhom. L-Iran jaqbel u jgħin it-terrorizmu fid-dinja kollha. Min, min jitkellem għannom tagħhom il-ġifieri l-Hezbollah iwettqu attakki ta' terruri u bekk ikunu qegħdin jimminaw l-istabilità tar-reġjun kollu. Eżis ħbieb. Il-ftejjim storiku sajk spiko bejn Franza u l-Ingilterra ta' il-ħajja l-Libanu il-ġdid, pajjiż li sar issa multikulturali fejn il-Musulmani, il-Kristjani u d-Druż jgħixu flimkien fil-paċi. Illum il-Hezbollah, ovvjament bl-Iran warajħ, jgħat jeqret l-Libanu. L-Hezbollah hija għaqda terroristika u mhux moviment politiku. Umma jaraw li jkollhom il-missili, jużaw il-pistoli kif ġiġi jaħbu l-missili fi bliet u firħula kullimkien u bekk jirrenduhom bħala il-mira ta' gwerer. Il-Hezbollah as ġabu asma fil-Libano politiku, reliġjuż u etnikament huma bidlu l-art tas siġra ta' ċedru fart maħruqa u era. L-Hezbollah huwa stat ġostat stat hemm armata privata li hija apparti mill-armata nazzjonali u ma jibatu soldati biex jgħinu li l-dittatur fis sirja biex iwettaq il-massakru minnajr, ovvjament il-permess tal-gvern li tagħhom dan l-aħħar kien hemm 20 attentati terroristiċi mill-Hezbollah fid-dinja kollha, fl-Indja, fit-Tajlandja, fil-Ġorġja, fl-Afrika t'isfel fl-Amerika, fl-Eġittu u fil-Greċja fost l-oħrajn. Xar li għadda l-Gvern tal-Bulgarija, membru tal-Unjoni Ewropea, identifika attak terroristiku f'Burgas kien qal li dan sar mill-Hezbollah ħames turisti mill-Izrael u ċittadin Bulgaru tilfu ħajjithom dan l-aħħar anki f'Ċipru rajna li terrorista l-Izbolla ġi arrestat dan kien qed ukoll jippjana attak terroristiku. Membri distinti ta' dan il-Parlament, aħna nagħmlulkom appell. Ejdu li terrur li huwa terrur. Ejn salvaw il-Libanu mill-ġen terroristiku, salvaw il-nis tas sirja minn dawn l-Iran li jaġixxi għalihom ejja insalvaw iċ-ċittadini tagħna u tagħkom il-Hezbollah. Dawn il-Hezbollah huma da terroristika. Illum it-terrur jasal ħafna iktar mill-limitazzjoni li kellu qabel Araw ġara dal-axħar fil-Mali li jippruvaw, kienu terroristi li jippruvaw li jamlu l-attentati li joħdu dan il-pajis. Kiku daw il-nexxilom dan kien iwaqqaf dak li qed jagħmel il-kontinent Afrikan biex jerġa' jirkupra mill-passat Għalhekk aħna dak li rridu naraw eh, huwa li n-nies tal-Afrika jibnu verament ekonomija bbażata fuq ix-xjenza kif intantkom intom fl-Ewropa. Id-dinja ħilsa ma tistax ma tagħmel xejn meta t-terrur ikompli jimraħ fuq xi parti tad-dinja kemm jekk tkun fil-viċin jew fil-qrib jew kella il-bot ma tistax ma tagħmel xejn meta il-massakru li qed jagħmel il-President tas-Sira kontra in-nies tiegħu stess, it-tfal tiegħu stess. Assad dan l-aħħar bena installazzjoni nukleari u għandu ġema arsenal ta' em, armi kimiċi. L-impjant nukleari ġi meqrut. Imma l-armi kimiċi għadhom fidejħ sal-ġurnata tal-lum stess. Dan huwa periklu kbir għan-nies tas-Sirja, għal-reġjun kollu u anki għall-Ewropa. Hemm bżonn li jinstab mod sabiex dawn l-armi kimiċi milli jaqgħu fidejn il-ħżiena. L-aħjar soluzzjoni biex it-traġedja ta' Sirja titwaqqaf hija billi forsi natu s-seta l-lega arbija. Ovvjament is-Sirja hija membru tal-din il-lega. Forsi l-lega arbija tkun tista' intervjeni. Għax intervent mill-forzi tal-punent jitqis bħala interferenza barranija. Il-lega arbija tista' u għanda tifforma gvern provizorju fis-Sirja għall-inqas biex twaqqaf il-massakru biex ma talix, biex ma tippermettix li Sirja tisfaxxa fix xejn il-ġews maquda għandhom jgħinu l garbija biex verament jibnu forza qarbija imma li ikollhom il-kpiepel blu. Jiena ħbib 18 sena ilu ġejt Brussel biex niffirma il-ftejm ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael. Jiena verament sodisfatt li fil-realtà, il-realtà marret li lin mill-istennijiet tagħna. Għax fil-fatt il-ftejn ta' assoċjazzjoni sar partnership u qabel ħafna żmien dan il-partnership sar ukoll friendship biberija. U għalhekk jiena fuq f'dan il-kuntest qed niproponi li l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael għandhom jikkoperaw għal iktar stabilità, għal iktar prosperità fil-vant nofsani. U id-dinja li qed tiżviluppa il-postijiet fi qed jiżviluppaw fid-bija ta' dinja Izrael wieħed jista' jisa bħala stat startup. Jiena nemmen li r-reġjun kollha tal-Vant Nofsani jista' jsir reġjun startup. Għandna l-inkubaturi high-tech li jistgħu verament jiġu maħluqa fir-reġjun kollu biex dawn jgħinu kontra l-faqar biex jħarbu l-faqar. Izrael huwa pajjiż żgħir għalhekk aħna nippruvaw nibnu u fuq id-daqs żgħir tagħna. Aħna nafu li pajjiżi żgħar jistgħu jsiru pjanijiet pilota. Illum qegħdin nippruvaw nibnu mudell soċjali jkun jista' iqarreb flimkien dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx għax il-firda soċjali hija problema kbira kemm għal min jista' u kemm għal fqar. Aħna qed nippruvaw nelbu din il-qasma permezz ta' iktar demokrazija fil-loqsma bħal tas-saħħa, l-edukazzjoni, il-komunikazzjoni, u anki billi innaqsu il-prezz tal-ikel u l-prezz tal-djar. Dan huwa bżonn verament imminenti għal ġenerazzjonijiet id żar Ovvjament tafu li tajjeb li wieħed ikun għadu żagħżugħ, imma il-ħajja tqum ħafna flus. Aħna rridu ntejbu l-kondizzjoni tal-bniedem. Il-fatt li kull persuna jkollu il-fakultà li jazelu il-mod ta' ħajja li jrid. U dan permezz li jidħol fis-sigriti ta' ta' moħħu stess, għax il-moħħ huwa l-istrument l-iktar illustr tad dinja għax huwa tana ċans li nibnu kol l-imħuħ artifiċjali imma għadna il-bot ħafna mill-li nifmu kif jaħdem il-moħħ. aħna iġifiri l-imħuħ tagħna. Aħna l-istranieri tagħna stess. Kif meta niskopru kif jaħdem moħħna stess, dan ikun jippermettina li nkunu ħbib tagħna stess. Mhux biss imma anki ma dawk ta' madwarna. Jiena sodisfat li dan l-isforz issa qed priorità ġdida u huwa suġġett ta' kooperazzjoni bejn il-gvernijiet tagħna, laqdiet mhux governamentali u anki aħna bħala individwi. Id-dinja globali tagħna m'għandix gvern wieħed. Anzi, saret isa dinja bla tmun aħna rridu infittxu alternattiva oħra. jiena nemmen li fil-ġejjieni il-mod ta' kif nigvernaw se jkun iserraħ fuq tliet pilastri gvernijiet nazzjonali se jkomplu jkun ovvjament responsabbli tal-istat nazzjonali tagħhom. Il-kumpaniji globali se jkomplu jinvestu fir-riċerka u fl-iżvilupp. U l-individwu jista' jgawdi il-possibilità li jigverna lilu stess jekk ikun jaf kif jaħdem moħħu. Ix-xjenza illum tedinna ħafna iktar affarijiet milli tedinna l-politika. Ix-xjenza hija universali m'għandix frontiera. L-armati ma jistawx jirbħu fuq l-erf. Il-pulizija ma tistax tarresta xjenza. Jiena nemmen li l-għajnuna xjentifika li nistgħu nagħtu pajjiżi li qed jiżviluppaw tippermettiba li joħorġu mill-faqar. Kumpanniji dinji ta' dinja kollha li huma bażit fuq ix-xjenza jistgħu ibidlu d-dinja. Il-globalizzazzjoni tista' twa ġib fi xej il-rassizmu eh, ta' tipoter li l-individwu. Individwu, individwu il kumpanniju globali ma jimponux dak li jgħidu huma fuq in-nies bil-kontranzi huma jirrispettaw dak li qed jgħidu klijenti tagħhom kunu jistaw jgħatu l-erf tagħhom xjentifiku għat kabbir jistaw jgħinu z-zaza biex jaspiraw u ikollhom edukazzjoni għolja sabiex jisibu xogħol ikunu jaqblu mal-kompetenzi tagħhom. Jena nasib dan huwa l-aħjar mod li nistgħu nofru l-aħjar modi li nistgħu nofru l-ġenerazzjoni l-żażuha tagħna anke fid-dinja rbija biex huwa dan li nistgħu nippermettu bħala risposta għal l-era ġdida. Jien qed nipproponi li jkun hemm pjan għal joint venture bejn l-Unjoni Ewropea il-gvernijiet nazzjonali, il-kumpaniji globali biex jaħdmu flimkien biex jelbu dawn l-sfidi b'mod ġdid. Sinjuri, jina naf li dan kollu għandu bżonnu koll appoċ ta'kom l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Għalhekk jienek tippermettuli se norbot fuq il-mod ta' kif qed tifmuni u anki fuq l-għajnuna tagħkom. Jekk aħna naqdu l-erf tal-Ewropa u l-esperjenza ta' Iżrael, nkunu nistgħu nelbu l-isfidi ta' għada. Meta wieħed jiffaċċja governanza globali, il-nuqqas ta' governanza globali, hekk aħna jkollna kooperazzjoni bejn il-gvernijiet u l-kumpaniji huwa ta' min li nersqu flimkien. Meta aħna niffaċċjaw il-perikli li qegħdin jimminaw il-valuri li tant aħna nemlu fihom li jridu bil-forsi jridu niġġieldu kontra terrur bla serħan iridu niġġieldu. President Schulz, membri ta' dan il-Parlament, Jean Monnet, il-missir l-Unjoni Ewropea kien għal darba li kulħadd huwa ambizzjuż imma il-kwistjoni kollha hija jekk il-persuna hija ambizzjuża biex tkun jew inkella ambizzjuża biex twettaq. Wasal iż-żmien li nwettqu ejja niftakru li aħna aħna nibqgħu magħrufa għal dak li għandna nagħmlu. Iva, Ovvjament l-sfidi u dimna huma kbar ħafna. Imma minu fl-aħjar pożizzjoni biex jerġa' jisfida dan l-impost li huwa impossibbli. Tiftakru żewġ mirakli li fakkartkom fuqhom fihom hemm bżonn ninaqdu l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael sabiex aħna verament naslu għal dak li rridu nwettqu. Mela, fi kliem ta' misrijiet ejja insowu id-dinja bil-sim pajjiżi ngħidu tikkun olam fi klim ta' ġamoneja ngħidu ejja inwetqu, ejja naħdmu flimkien biex ikonna vant nofsani aħjar anki minn Ewropa li, li titħol għalija il-bicċa xogħol ejja naraw li l-valuri ta' paċi, demokrazija, dirtit tal-bniedem intuhom in-nies ejja ma nċedux għall-ebda xkiel. Nidħlu għal dak kolli li hu ġdid. Għandna nkunu ta' servitu tal-ġejjini u mhux ħakkima tal-passat. Ħbib tiegħi, meta jiena nqis il-futur tal-biberija li torbot l-Iżrael mal-Unjoni Ewropea, jiena nintela bċertu tama, b'determinazzjoni. Id fit nibnu dinja ah, ta' għada aħjar, għal-ġenerazzjoni ta' għada. Grazzi, grazzi, shalom. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, für. Grazie il call, signori. Tal-mod ta' kif intom onorajtu l-President ta' Izrael. Grazzi, President tal-kliem illi għattilna. Zguri li l-kliem li għadna kif smajna sejjer jinstamaw kol barra dawn il-ħitan il-kooperazzjoni bejn in-nies tal-Ewropa u Izrael aħna nilqawa, nilqa anke referenza għal valuri komuni. Id-drittijiet fundamentali u l-kus għal nies kollha fl-Ewropa kif kemm fl-Iżrael kif ukoll ġewwa l-Palestina, prinċipji li japplikaw fid-dinja kollha. Grazzi ħafna.